l għall-Affarijiet Barranin u l-Politika tas-Sigurtà fuq is-sitwazzjoni ġewwa l-Eritrea. Nixtieq ngħaddi il-kelma fisem il-Viċi President tal-Kummissjoni rappreżentant Oli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika tas-Sigurtà ngħaddi il-kelma lill-Ministru li qed jitkellem fisem il-Kunsill is-Sinjura Plachet. Kjoġbok, grazzi President, membri onorevoli tal-Parlament. U importanti ħafna li namlu skambju ta' opinjonijiet fuq is-sitwazzjoni ġewwa l-Eritrea dan huwa pajjiż żgħir ħafna fil-qarn tal-Afrika li għandu jibqa' fil- um, fil-qalba tal-aħbarijiet tagħna li ħafna nies qed jibqgħu jaħarbu mill-pajjiż, ħafna minnhom ġew ifittxu ħajaħjar ġewwa l-Ewropa mingħajr oppressjoni politika, um, ħajaħjar minn mm, b'xogħol aħjar u aħna wkoll imħasbin ħafna dwar il- eh, ksur ta' drittijiet tal-bniedem li qed jikber. Ir-rispett ta' drittijiet tal-bniedem huwa prinċipju bażiku tal-politika barranija tal-Unjoni Ewropea u iva huwa parti mid-dialogu politiku mal-gvernijiet fil-pijat madwar id-dinja kollha fosthom l-awtoritajiet tal-Eritrea. Permezz ta' dan dialogu u wkoll mod pubbliku aħna tinqajmu tħassib tagħna fuq il-ksur tal-obbligi ta' drittijiet tal-bniedem u nerġgħu ntennu li l-Eritrea għandha bżonn tirrispetta drittijiet fundamentali aħna wkoll ehm, tlabna risposti konkreti bħal per eżempli jinħelsu il-ħabsin ehm, li hemm f'komunikatu sa mill-2001 fostam Sur David Isaac li huwa ehm, ċittadin Zvediż ukoll mill-Eritrea. l-Unjoni Ewropea tqajjem kwistjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem fl-enerġija fil-fora internazzjonali wkoll f'mod partikolari fil-Kunsill tan-Nazzjonijiet Uniti ta' drittijiet tal-bniedem. Aħna nitolbu li l-Kummissarju eh, biex jagħti aċċess għal pajjiż. Nixtieq nenfasizza li pen u diskussjoni mal-pajjiż u l-aħjar mod eh, li niddiskutu ma' dan il-pajjiż eh, eh, involviment kritiku ma' dan il-pajis jippermetti għal bidla mod ġenerali u tatina u koll opportunita li ninsistu fuq l-importanza li insegwu l-standard internazjonali ta' ġittijiet tal-bnidem. Izolament għat ma' tejn f'dawn iċ-ċirkostanzi. Raġuni oħra għalfejn aħna naħsbu li involviment kritiku mal-pajjiż hija xi ħaġa importanti hija fil-fatt il kontra l-faqar minkejja natura tal-reġim politiku li l-Unjoni Ewropea hija impenjata biex tappoġġa l-popolazzjoni u ttejb kondizzjonijiet tal-għajxin Irid isir ħafna biex innaqsu il- peace li jem eh, fuq il-popolazzjoni tal-Eritrea. L-nis tal-Eritrea edini jiffaċċjaw problema ta' sigurta tal-ikel u nuqqas ta' opportunitajiet. Uma uh, eh, għandhom disprament li juri li ħafna nies qed jippruvaw jħarbu mill-pajjiż fost tanżaza huma spiss jagħmlu vjaġġi perikolużi lejn l-Ewropa u mod illegali u qed jiġu traffikati għal daqstant l-għajnuna tal-iżvilupp u li tiegħek ser jgħinu l-iżviluppi soċjoekonomiċi ġewwa l-Eritrea. Il-programm qed jippjana jkun hemm aċċess għall-enerġija rinnovabbli u tassikura li jkun hemm tkabbir eh, u l-ħolqien ta' xogħlijiet ta' tax-xogħol. L-involviment tal-Unjoni Ewropea tinkludu wkoll mezzi biex intejbu s-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fl-Eritrea. Hemm ukoll elementi oħra li għandna nieħdu konsiderazzjoni. Il-pajjiż għandu pożizzjoni strateġika fil-qarn tal-Afrika li qiegħed viċin is-Sudan, l-Etjopja u l-Ġibuti u wkoll il-Baħar l-Aħmar bl-aċċess tiegħu għall-Peniżola Qarbija. Eritrea paċifika u eh, stabli uh, eh, pat impatt eh, fuq il-bqija tar-reġun. Il-konflitt fil-Jemen, it-tensjonijiet fid-dinja rbija qegħdin jiblu dinamiċi fil qajn tal-Afrika u l-involviment kritiku tagħna għandu jsir ukoll f'dan il-kuntest reġjonali. Il-politika tal-iżolament ma ħadmitx użu dirett l-Unjoni Ewropea biex intejbu l kondizjonijiet tax-xogħol tal-popolazzjonijiet jemmela inqas possibbli li jkun hemm radikalizzazzjoni jew estremizmu jekk aħna l-istant rridu nitkellmu mal-Eritrea biex bekk nikkontribwixxu għal paċi reġjonali u stabilità. President, nixtieq nikkonkludi billi nindirizza l-kwistjoni tal-immigrazzjoni u l-azil. L-outflow kbir ħafna ta' migranti persuni fiċu l-azil mill-Eritrea hija ta' sfida kbira l irġew huwa pajjiż ta' oriġini. Dawn in-nies jiġu rikonoxxuti jingħataw protezzjoni internazzjonali fl-Unjoni Ewropea u jiġu aċċettati fuq ratoli ħafna. L-Eritrea huwa wkoll pajjiż ehm, attiv fil-proċess ta' Khartoum u um, flimkien maħrajn jindirizza kwistjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem maniġer ta' frontieri u migrazzjoni. Billi niddiskutu rekord ta' drittijiet tal bnidem u ntejbu wkoll l ta' dawn in-nies ġewwa l-Eritrea l-involviment tagħna huwa mistenni li jiffoka fuq ċertu push factors tal-immigrazzjoni din hija parti mir-risposta komprensiva tagħna dwar din il-kriżi tal-immigrazzjoni. Jena nixtieq ngħid li aħna mm, naħdmu fl-imkien mal-Eritrea biex ngħinu lin-nies ta' dan il-pajjiż. Involviment kritiku u wkoll fl-interess tagħna huwa fidejn ta' huwa l-unika mod ta' kif nistgħu nmexxu l-affarijiet fid-direzzjoni tajba fl-Eritrea jew f'pajjiżi oħrajn. Eh, dan għandu jkun bazi ta' eh, ftehim tajjeb ta' dinamiċi u l-isfidi u mod pragmatiku nejnu bidla pozittiva. Grazzi, President. Grazzi ħafna, Senjura Ministru, issa ser nadu għal reprezentanti tal-gruppi politiċi fissam il-PPE nibdew bit-deputat Stier. Mita. Senice, prošle godine ima... Grazie ħafna, President. Il-senari għaddit, kena diskussjoni fuq l-Eritrea. ħafna gruppi kienu xettiċi fuq din l-idea tal-Komissjoni li tagħti flus għall-iżvilupp u saqsejna illi issa għandna bżonn nifokaw fuq kwistjonijiet bħal gvernanza tajba u rispetta dittijiet tal-bniedem. Imma dan l-ksur kontinu ta' ditta bidem imħabba reġim dittatorjali huwa raġuni għaliex in-nisa jaħarbu mill-Eritrea u qed jaslu l-Ewropa u programm mill komissjoni ftit wara ifoka fuq l-investiment fis-settur tal-enerġija u proporzjon żgħir biss u dan ma riflettix il-konklużjonijiet ta' sessjoni tagħna fil-Parlament u għalhekk aħna ħriġna b'rakkomandazzjoni negattiv l-adozzjoni fil-Kumitat tal-Iżvilupp. U għalhekk il-proposta ta' ġiet anjorata, l-proposta tal-Kummissjoni ġiet ehm, għal-daqstant adottata b'mod unanmu għalhekk kiena nixtieq infakkar ir-riżoluzzjoni fejn aħna nfakru l-ftemiet interinstituzzjonali biex ikonna iktar kontroll fil-Parlament Ewropew fuq l-IDF. Issa fl-isem l-SND il-Sur Noiser jek joġbok. Grazie ħafna, Viċi President. Onorevoli Ministru, nasib hija ħaġa tajba illi illum qegħdin indirizzaw l kwistjoni tal-Eritrea u li għandna riżoluzzjoni fuq l-Eritrea. Il-sitwazzjoni tal-Eritrea tal-bidem disastru sħiħ dan il-pajjiż. Naraw ir-rapport ta' Amnesty International referenza għal eluf ta' priġunieri politiċi, li nies li laqas biex il-familji tagħhom ma ġewx informati fa' dak li qed jiġri f'dawn il dawn il-piġunieri x'edin ibatu l-kondizzjonijiet tagħhom. Għandna bżonn indirizzaw din is-sitwazzjoni, ma bżonn indirizzaw il-fatt li l-Eritrea qed tiġustifika is-sitwazzjoni tagħha minħabba għalu kwistjonijiet domestiċi għandhom problema ma' l-Etjopja popolazzjoni 5 miljoni u 300.000 huma involuti fil-militar, 400.000 persuni ħarbu mill-Eritrem ħabba din il-gwerra mal-Etiopja, u ġifiri persuna fuq 10. U għalek din hija ta' sekk gravi u drammatiku għalek l-Unjoni Ewropea għandu opportunità biex nara l-proġetti tagħna qed nofqu l-flus nista' nseġetaw l-influenza biex hekk ngħidu situazzjoni trid tarbidem hija waħda diffiċli u mhux biżejjed ngħidu hekk. Għandna bżonn talbu ferm iktar mill-Eritrea Hawnhekk fil-Parlament Ewropew nixtiequ nkunu iktar involuti fid-deċiżjonijiet meħudin mill u mill-Kummissjoni għandna bżonn inkunu involuti. Nasib dan ikun pass fid-direzzjoni tajba. U il-mod kif il-Parlament ġi trattat sissa mhux tajnuna u maħniex qed ngħinu laqas in-nies fir-Eritrea. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Mark Demismaker fisem il-ECRG. Grazzi ħafna, President, Onorevoli Ministru hemm tassew ħtieġa biex nitrattaw is-sitwazzjoni tan-nies fil-Eritrea. Imma id-deċiżjoni illi nżidu l-pakket tal-għajnuna lill-Eritrea għalija huwa żball kbir għax imur kontra il-pożizzjoni tan il-Parlament. Il-Kummissjoni Ewropea titkellem biss fuq dan il-pajjiż mill-lat ekonomiku żball. Huma qed jinoraw id-batija tal-poplu tal-Eritrea u dan huwa wieħed mill-gvernijiet l-iktar awtoritarju totalitarju fejn in-nies jibżaw dejjem tortura, ħabs, eksekuzzjonijiet ekstraġudizzjarji m'hemmx ħelsien tal-kelma, ta' assoċjazzjoni ta' reliġjon hemm ukoll servizz militari obbligatorju u meta anki tfal stess jiġu reklutati mir-reġim militari laqas jafu x'inhi skola u laqas għandhom futur u għalek nispiegaw kem n-nis ġejjin lejn l-Europa mdan il-pajis, mux għat nara tentativ minnaħa tal-autoritet biex jittejbu situazzjoni ta' nis iktar eh, iktar fondi mill-Unjoni Ewropea ikomplu biss biex ikun eh, hemm iktar minn dawn eh, l prassi ta' oppressjoni. In-nies mhumiex se benefikaw mill-fondi tagħna jekk ma jkunux marbutin ma' xi proġetti għall-iżvilupp u ma' rispetta tal-bniedem anki biex biex jisibu ken fl-Unjoni Ewropea għal ħafna rifuġati dan huwa dinja biss ħolma. Hemm l-ispiji tal-gvern illi e, jsegwu il-dawn l-nies mill-Eritrea u jkollhom iħallsu t-taxxa u jekk ma jagħmlu xek jibżaw għal saħħa tal-familja tagħhom lura f'pajjiżhom. Ġusma u da bdiet investigazzjoni imma l-Kummissjoni u l-IES ma jgħidu xejn Onorevoli Ministru, wasal il-waqt għal realizmu, azzjoni u biex nkunu deċizi fl-azzjoni tagħna. Grazzi ħafna, President. Grazzi ħafna. Issa fissem l-alde il-Sinjura Beatriz Vesera Bastereċja. Soċ minuti jek joġbok. Grazzi ħafna, President. Onorevoli Ministru Dalod, waħna assistejna għal dan id-debattitu fuq dan il-ftim illegali bejn l-Unjoni Ewropea u t Turkija u eh, presidenti tal u tal-Konsil Aspis kienu hemm. Imma dan huwa ftehim ta' stmerrija illi fejn naraw il- illi tassow qed nipprovaw insolfu l-affarijiet mod disprat, eh, mod goff u immorali biex nġestixu li problema tal-flussu migratorji li qed l-Ewropa. Imma din naraw li aħna biss għandna biss mezzi ta' medda asira ta' żmien u ta' spiss għam u nagħmlu xejn. Bena mela din nitkellmu fuq affarijiet li qed jorqtu mijiet ta' eluf ta' persuni f'dan il-pajjiż li huma kollha ishom il-sira. U aħna qegħdin ngħidu li aħna ngħidu l-Senatu 200 miljuni ta' euro l gvern gvern tal-Eritrea dawn il ħamessin ġejjin, ma ma nistawx naħsbu illi dawn se jgħinu dawn il pajis li jagħmlu ħlif jħarbu minn dan il-pajjiż, imma aħna ma nistawx nagħtu dawn il-fles il-gvern li dejjem jikse id-dittijiet tal u wieħed mill-arf fid-dinja, Signora Mogherini u għalek nistaw najdu illi eh, eh, f'Novembru aħna konna edin ah, li IES għalet illi ma nistawx u għadnilom li ma nistawx adottaw il-programma indikattiv minħabba dawn il-kwistjonijiet imma ġejna ignorati u għalek il-pozizjoni tal-istruzzjoni li għaletta direttament ġiet ignorata wkoll u għalek il-pozizjoni hija bażi ta' fatti parma tagħmel ukoll l-inkjesta tal-ġnus uda għax għaddi najdu il-servizz militar u ma il-sira, il-popolazzjoni hija l-sira, imma għaddi naraw u koll illa jekk l-Unjoni Ewropea triċevi eh, tati il-200 miljon eh, euro l eritrea dan għax għalet li se tillimita għat 18 xar servizz militari, ma l-Eritrea mandiġ intenzjoni li tagħmel hekk. U għalhekk ma jistawx ikun li aħna natu dawn il-flus mill-kontribwenti tagħna fidejn wieħed mill-ar taturi tad-dinja. Imma għandna bżonn nikonna għan, għandna bżonn li nipprovaw sow nejnu l dawn in-nies eh, pajjiż l-iktar fqir tad-dinja u għandna bżonn però nkunu kawti ħafna u ma u hekk ikun hemm drittijiet tal-bniedem ukoll li jiġu mħarsa. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna issa fissem il-gui l-onorevoli Marie Christine Vergia. Minuta. Minuta dispeċini bis, mux zoċ minuti kif kon sanajt, għajt il-President. Iva, jena kont taċċetta kif kutajt nitnejn, zoċ minuti, grazzi. Jena kontenta b'din risoluzzjoni mill-2004. L-Eritrea pajis wieħed mill-ar dittaturju gverni dittatorjali ta' l-Afrika jew ta' dinja pal-Korea Eh, najdu anki jamnek li servizz militari jamlu l-sira minn nis. Fl-2011 l-Eritrea un er, eh, kisret relazzjoniet tagħha mal-Unjoni Ewropea u se tipprova terġa' tiftaħ dan ir-relazzjonijiet imma m'hemmx struttura ta' stat dik ta' sigurtà biss ma jistgħux jkun hemm NGOs il pajjiż kif se naħdmu mal-soċjetà u l-proġetti tal-elettriku pereżempju kif jistgħu jkunu implementati jekk dawn ma jservux biss xi kumpanija kbira. Liema tip ta' politika se jkollna meta naraw il-mexxejaj qed jien jgħidu il-laqas biss ikun hemm impatt fuq is-servizz militari. Alla volli huma ek wedu, u għalek kif nistaw eh, natu taħriċ skont ġnus maquda dawn ma wkoll daħlin fit traffikar għal xejn, maħnix se naqsu il-faqar la il-biża tal pers u tensjoniet fil-reġuni, anzi bil-kontra. Grazzi ħafna. Issa, fissem il-grupp tal-ħodor l-Onorevoli Sargentini, minuta wkoll. Grazie ħafna, President. dan huwa preċedent l-adozzjoni unanima ta' program għal pajis kif għamilna f'Novembru imma il-Kunsill ma tax każ. Meta nitkellmu fuq l-svilupp u għajnuna tal-asla tagħna u l-pjan ta' 200 miljun euro, il-Kunsill qed jgħid illi dan huwa kontra l-migrazzjoni illegali ma nitkellmu fuq krisi migratorja. In-nies tal-Eritrea qed jħallu l-Korea ta' fuq tal-Afrika għax għandhom il-ġuħ u jekk jaslu fl-Ewropa wara vjaġġ diffiċli ħafna ikonna ovvjament eh, jaqsmu l-frontiera eh, meta jitilqu l-frontiera tagħhom huma ovvjament jistgħu jkunu maqtulin ukoll. U anke meta jaslu fl-Ewropa qegħdin naraw rikat finanzjarament għax eh, bil-forsi jħallsu t-taxxa lura mm, f'pajjiżhom, aħna għandna bżonn iva dialogu mal-President tal-Eritrea imma d-dialogu ma jistax ikun kif għamilna fit turkija inħalsu għal eh, kontrolli fuq il-frontiera. Grazzi ħafna fissem il-EFDD l-Onorevoli Hokem. Grazzi ħafna President minkejja illi pajis ta' 6 miljoni biss il-grupp tal-Eritrea huwa it-tieni grupp kbir eh, f'dan il-fluss ta' migrazzjoni li ħafna jixtiequ jiġu fir-Renju Unit u da għandu xaqsam mal dittatorjat brutali u repressiv tal-pajis u illi eh, jobbliga eh, servizz militari u l-ek xaħat jista jgħidli għalix l-Unjoni Ewropea taħseb ħaġa tajba illi ta' timbottatura lil dawn il-mexxejja li huma biss despoti eh, li għandhom biss ħakma fuq gvern detarjorjali dan huwa eżempju ieħor tal- uh, l-Unjoni Ewropea illi qed eh, tuża il-flus tal-kontribwenti tal-Renju Unit għal dawn l-iskopijiet biex u laqas biss issolvi dak li suppost issolvi. Grazzi. Uh, thank you. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi kelma l-sur Venta għal-minuta. Grazzi ħafna, President. Il-fatt illi l-Eritrea fil-1993 kisbet l-indipendenza ħsibna se jkun hemm pajjiż demokratika xil kostituzzjoni iktar tard introduċiet l-istat ta' dritt, rispettati tal bidem eċetera, imma qatt ma ġiet implementata, qatt ma kien hemm elezzjonijiet fil-pajjiż. Dan huwa reġim totalitarju hemm in-nuqqas ta' drittijiet tal-bniedem, sitwazzjoni ekonomika diżastruża, eh, nixfa, migrazzjoni ta' nis u nasbu li hemm xi 5000 eh, persuni li jħallu il-pajjiż kull xar. Il-programmi tal-iżvilupp għal pajjiż li ġie adottat għall eritrea huwa biss pass il qudiem biex jgħin ċittadina ta' dawn il-pajjiż u f'perjodu qasir ħafna ta' żmien jista' jnaqqas il-faqar ma jistax però jsolvi l-problemi kollha biex l-Eritrea tkun tista tiżviluppa ruħa għandna bżonn indaħlu riformi strutturali fil pajjiż Grazzi ħafna. Issa il sinjura McAvan minuta u nofs. Sinjura Ministru, pala President tal-Komitat fuq l svilup hemm ħafna fajt li gburija fuqhom fil-politika tagħna, imma deċiżjoni mill-Ministri u l-Kommissjoni eh, biex jgħinu l-Eritrea miex waħda minnhom u l-kollegi mill-Parlament kollu tkellmu fuq il-kondizzjoni disastrużi ta' drittijiet tal-bniedem u dawk umanitarji fil-Eritrea u għalhekk f'Novembru l-Kumitat tagħna unanimament talab biex ma jkunx hemm deċiżjoni fuq programm ġdid mingħajr iktar dialogu mal-Parlament u diskussjoni mal-Ministri. Imintkom bqajtu għaddejjien u firmajtu dan il-programm u l-pozizjoni tal-Parlament mhux biss ġiet injorata l-qasbis kienet rapportata lill komitat tal-IDF u jiena nittama Ministru għax mawħat mill-Kummissjoni imma dan mhux jerġa' jiġri. Din hija deċiżjoni serja ħafna u nittama illi meta dawn il-programmi eh, jiġi implementati eh, aħna nkunu involuti bħala parlament. Imbagħad intat ministru illi l fondi se jmorru biex nitrattaw il-faqar imma 87% tal-finanzjament allokat huma għal proġetti ta' enerġija imma l-flus fej sejrin. M'hemmx settur privat fl-Eritrea min qed idaħħal il-flus fil-but. U intat illi aħna t-natu risposta l flus ta' migrazzjoni, dan għamil iktar xettika għax dawk illi qed jkollhom statut ta' l-azil f'pajjiżi dejjem itbaxxa bħala ċifru ċifra huma ġejjin minn sistema tas-sew tal-biża mhumiex migranti u għalhekk ma rridux nagħmlu xi rabta bejn il-fatt nintrattaw e, il lessonijiet tagħna mal-Eritrea u li naqsu l-fluss ta' migrazzjoni minn dan il-pajjiż. Grazzi ħafna. Eh, Madam McKevin, uh, do you accept? Signora McKevin, inti taċċetta blue card? Mr. Wetzlowski? Iva jew lejek joġbok? Iva. Għaddilek li kelma Grazzi ħafna, Signora McAvan. Forse għandek raġun li tajt il-lajnuna għall-Eritrea mux ser tmur fej suppost tiġi allokat mux se jkun hemm benefiċċju soċjali minn din lajnuna. Allura, konklużjoni tiegħek li mi għandek idejat pożittivi biex din lajnuna tiġi allokata sow kif nistgħu nikkontrollaw din l-ispiża jekk eh, il-finanzjament ma jiġix allokat kif suppost, situazzjoni nixtiequ soluzzjoni pożittiva minn għandek u mhux kritika biss il-konċett tiegħek li mu jekk jogħġbok. Grazzi huwa diffiċli ħafna li wieħed jitkellem ma' gvern li għandu eh, politika tant disastruża ta' tal-bniedem u jiena ngħid għaliex se jkollna programm tajnuna ma' gvern bħal dan. Dak li qed insaqsi u dak li ftemna huwa tip ta' qafas ma ġewx allokati il-fondi imma qabel ma jiġu allokati għandna bżonn nirriflettu ferm iktar u l-Parlament għandu bżonn jiġi involut. Dan qed insaqsi jiena. Grazzi. U issa naddi l-kelma lill-Onorevoli Lola Sanchez Caldentej. Minuta għad dispożizzjoni tija, grazzi ħafna President l-Unja Ewropea firmat ftejim fejn l-Eritrea se tiċeva 200 miljun euro li huma l-iktar dedikati għal proġetti kbar tal-enerġija u li mhux se jitnaqsu il-faqar u żgur mhux forsi se jmorru fil-bit ta' eh, kumpaniji korrotti multinazzjonali u fl-aħħar tal-2014 aħna firmajna mal-awtorità ftehim u ma' stati tal-viċinat ftehim ta' Kartum, ftehim ta' kooperazzjoni fuq il-qasam tal-migrazzjoni biex l-Eritrea u kol tkun bafezon għall-internazzjonalizzazzjoni tal-dawk li huma il-frontieri eh, esterni. Imma l-Eritrea dejjem tikser id-dritti tal videm bħala tal-orjat u għalek skont il-ġusma uda daw il-persuni illi l-iktar bieċar kbira wieħed fuq ħamsa u ma mill-Eritrea meta jiprofa jaqsmu l-Mediterran u jiprofaw jaħarbu kif jistaw kif jistaw u għalek il-ftejim huwa biss wieħed ċiniku isna qed nappoġġaw detettarat l-interessi tagħna strateġiċi u ta' sigurtà u fl-istess waqt aħna qed nagħlqu għajnejna sitwazzjoni drammatika li qed tgħix il-popolazzjoni ta' dan il-pajjiż u lek nkunu koerenti jekk ġobkom u ma noqogħdux ehm, nappoġġaw nifranza u gvernijiet bħal dawn. Grazzi ħafna. Muchas gracias. Grazzi ħafna issa l-onorevoli Fabio Massimo Castaldo għal minuta. Grazzi ħafna Presidenti, dialogu dejjem huwa fondamentali. U għalhekk ma' min ikonna dialogu huwa u min nażlu li dialogu miegħu Eh, ma jistax ikun gvern bħal dawn li ma jiex eh, kredibbli għat jappoġġa l-Al-Shabaab, per eżempju fis-Somalja, u mbagħad hemm ukoll il-servizz eh, militari anki ta' tfal li mbagħad għandhom bżonn jemigraw anki waħedhom periklu kbir mill-Eritrea, Somalja għall libja u mbagħad fl-Ewropa. U hemm ksur intellerabbli ta' drittijiet tal-bidem kif ukoll każijiet ta' tortura ta' priġunieri politiċi u tal-eżekuzzjonijiet ekstraġudizzjali u għalhekk tajb nużaw il-fond tal ajnuna biex natu l ajnuna imma jekk naraw passi konkreti fuq dawk li huma l-kondizzjoniet mhux il-każ hawnhekk. Għandna nixtiequ nappoġġaw il-poplu eh, tal-Eritrea biex jiġildu kontra il-faqar li jikkawża l-immigrazzjoni maħna nixtiequ naraw passi l qoddim tassu imma nappoġġaw gvern bħal dan ifisser nikkondonnaw il-poplu tiegħu aħna nixtiequ niddefenduh u dan il-Parlament naħseb għandu pożizzjoni ċara irrid jiddefendi l-poplu tal-Eritrea u l-Kunsill hemm bżonn jikkonsidra l-pożizzjoni tagħna. Grazzi. Mr. Deputé Maurice Ponga. Grazie ħafna l-Onorevoli Maurice Ponga. Grazie ħafna, President. Is-sitwazzjoni fl-Eritrea hija waħda kritika. Kull xar eh, eluf ta' nista tal-Eritrea jaħarbu mħabba ksur tal-rizziet tal-bnidem u r-rapport tal-inkjesta tal-ġnus ma'uda fuq dan is-suġġett kif ukoll istqarrijiet tar-rapport tar rapport speċjali ta' ġnus ma'uda fuq drittijiet tal-bidem fl-Eritrea huma ta' tħassib kbir. Il-membri tal-Kumitat tal-Iżvilupp attiraw l-attenzjoni tal-Kummissjoni Ewropea kif ukoll tal-Kunsill fuq dawn il-ħafna ksurijiet ta' li tilbidem fl-Eritrea fil-qafas tal-kontroll demokratiku li aħna namlu tal-programm indikattiv tal-dawn il-pajizi beneficjari ma jidispeċina ħafna rakkomandazzjoni tal-komitat tana laqqas biss semawhom u d-difiża tagħti tal-bidem u wieħed mill-valuri tal-Unjoni Ewropea u aħna hemm bżonn ikun imsejjes fuq ir-rispett u għalhekk l-Unjoni Ewropea iva hemm bżonn tkun tiddefendi l-poplu tal-Eritrea huwa kruċali li jkun hemm kontroll fil-fond fuq il-ksur ta' dik tal-bniedem u ikun hemm miżuri meħudin biex ek dawn jispiċċaw. Grazzi ħafna, President. Eh, merci beaucoup, Monsieur Deputé. Grazzi ħafna. Onorevoli, taċċetta, blue card, Missur Sani. Yes? Iva? Sani. Jek joċbok, ma tillek il-kelma. Grazzi ħafna, President. Onorevoli membru, intkellimt fuq drittijiet tal-bniedem u l-istqarrija tiegħek kien abbażi ta' dritti tal-bidem anki jekk hemm ħafna nies li tkellmu wkoll fuq il-korruzzjoni u fuq il-fatt li dan il-gvern qed jieħu sigla ta' kull tip ta' għajnuna li tiġi mill Ewropea u ma jgħaddix din l-għajnuna lil poplu. Din ir-realtà kif taħsibha int? Jew forsi għandhom biss problemi ta' dittijiet tal-bniedem għax din hija xi ħaġa li mżomm inkonsidraw dawn il-kundizzjonijiet ma' korruzzjoni, ksur ta' dittabilna, eċetera, marbutin ma' din l-għajnuna li aħna nagħtu. Ek jogħġbok, onorevoli. Eh, grazzi ħafna eżis kollega naħseb ngħid illi huwa il-gvern tal-Eritrea li għandu jieħu jarfa responsabilità tiegħu fil-ġrida kontra tittijiet tal-bniedem u aħna parlament għandna bżonn naraw li rispetti li l-esigenzi tagħna jiġu rispettati meta nagħtu lajnuna lill-Eritrea. Grazzi. Merci beaucoup. Grazzi ħafna. Onorevoli, issa nadi l-kelma lill-Onorevoli Enrique Guerrero Salom. Għandek minuta u nofs. Grazzi ħafna, President. Onorevoli Ministru Dalodu aħna kellna dibattitu twil fil-Parlament fuq il-kriżi tar-rifuġati fl-Unjoni Ewropea. Huwa minnu illi l-Eritrea mhuwiex for, forsi hemm biss jiġu rifuġata x'għandna l-Sira, għandna l-Iraq, għandna pajjiżi oħrajn fiż-żona fil-viċinat imma nistaw najdu l numru mux ċkejken ta' pajizi xi 400.000 refuġati, nistaw najdu 9% tal-popolazzjoni u fil ħames telef li kull eh, eh, xar joħorġu mill-Eritrea, da kollu jikontribixxi biex il-numru refuġati fid-dinja illi jiġu minn eh, dawn il-pajizi iktar u iktar ġifi 7 miljoni isu per, popolazzjoni ta' Franza jew ta' Renju Unit. Walek il-kas ta' rete huwa kas ċar ta' gvern illi jikser id-drittijiet fondamentali ta' ċittadini tiegħu u jkompli bil anki jekk magna maċċess laqas għall-NGOs biex jikser dawn id-drittijiet tal-bniedem u għalhekk u koll jikser konvenzjoni fuq it-tortura u għalek jina naqbel ma l-fat illi mbżon li mbżon inżommu dan l-impen kritiku ma l-Eritrea imma mbżon li jkun wieħed kritiku u l-Unjon li l-għajnuna tana eh, tmur lejn l-Eritrea biex tkun tista' issolvi dawn il-problemi għax Kler nirrepeti dak li qalet il-President tal-Komitat tiegħi, il-Parlament ma jistax jiġi iktar ignorat f'dan il-proċess ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp mar Eritrea. Bil-kontra, hemm bżonn ikun parti attiva. Grazzi. Eh, muchos gracias. Grazzi ħafna, onorevoli. L-Onorevoli Gabriel għal-minuta. Grazzi President. Onorevoli Ministru, situazzjoni fl-Eritrea eh, turi l-sfida għall-Unjoni Ewropea minn banda waħda l-koerenza tal-iżvilupp eh, u tad dritti u tal-immigrazzjoni mill banda l-oħra biex nkunu nafu kif minn daw l-istrumenti tagħna mhux biss ikunu ta' pressjoni imma ta' eh, xprun biex dan il-pajjiż forsi xi derba ikun jista' jaqbad it-triq lejn id-demokrazija U għalek, ħenu saw aħjar il-Fond Ewropew għall isvilupp Dan il-Parlament diġà għamel tal-bid biex il-programm indikativ nazzjonali speċjalment fil-kapitlu ta' gvernanza ikun jista' jippermetti konverġenza lejn il-politika eh, barranija tal-Unjoni Ewropea imma kif ukoll biex ikun hemm Eritrea iktar stabbli u miftuħa u fil-kontest ta' migrazzjoni attwali billi nafu li nista l-Eritrea rappresentaw fl-2014 it-tieni grupp l-iktar kbir li wassal fuq il-kosta Eh, tal-Italja wara s-Sirjani u fid-dal tal-proċess ta' Kartum u mħabba l-ftejim ta' Kotonu għanna bżon nimmobilizzaw l-għajnuna tagħna aħjar eh, favur il-tanista l-Eritrea u għalek għanna bżon iva natrattaw il-kawza illegali tal-immigrazzjoni l-Eritrea eżempju konkret kif aħna nistaw nuru kif nistaw nkunu konkreti fil-ħidma tagħna. Grazzi. Blagodarja, dziękuję, a przy okazji witam. Jest... Grazzi ħafna fl-istess waqt. Nilqa delegazzjoni minn Solidarnox, minn Trade Union Solidarnox, illi għedin fil-gallerija ta' dawk li jżuru l-Parlament. Nilqawkom mill-qalb. Issa. L-Onorevoli Gomes, minuta u nofs. Grazzi ħafna. Il-ksur sistematiku ta' drittijiet umani fl-Eritreja kif ukoll servizz militari indefiniti fisser illi iċ-ċittadini qegħdin jinżammu s-sitwazzjoni ta' jasar. 400.000 kull sena 9% tal-popolazzjoni. L-Eritrea mhux stat li qed jaħdem, m'għandux budget nazzjonali, m'għandux media independenti, mandux NGOs li jaħdmu għal pajiz u da mill-2011 l-Unjoni Ewropea madana kollu deċidiet illi tati pjan ta' svilup 200 miljon euro illi jgħinu il-gvern ta' Afewerki u il-flussi ta' refugġati bekk jissuktaw. U għallura nistaw tassew e, bximot nejnu il-kondizjonijiet ta' ixin tal-poplu tal-Eritrea dan il-program pala parti mill-IDF se jkun tassewutli il-Parlament Ewropew huwa kontra. M'hemmx skrutinju demokratiku bekk. Kif nistgħu naċċertaw illi dana mhux qed jintuża biex e, sempliċement jużaw nies korrotti? aħna għanna nitolbu riformi demokratiċi u il-proġetti finanzjati mill-Unjoni Ewropea huma kontrollati minn entitajiet indipendenti biex ikonna aċċess għall ngos kif ukoll ikonna invjati speċjali ta' Nazzjonijiet Uniti fil-post. Grazzi. L-Onorevoli Zeller. Ministru għanna dawn il-persuni li għedin jaharbu l-Eritrea ta' kull jom mux għalix em gwerra iżda minħabba l-attitudni tal-President Afewerki. Pero l komissjoni mux għattati kazdan. 200 miljon euro mill-IDF għal dan il-programm nazzjonali indikattiv, 20 miljon minn dawn għal governanza tajba din ċajta mill-10 fond ta' svilup 22 miljon nataw l Eritrea, suppost tadlimna minn din is-sitwazzjoni. U dan mbagħad wasal għal 35 miljun għaliex ma kienx hemm mbagħad progress u kooperazzjoni fl-2014 id-delegazzjoni Ewropea fid-Eritrea fisret li dawk il-flejjes ma setawx jintużaw. Iżda, il-Kummissjoni ma talmetx il-lezzjoni illi aktar flus għall-Eritrea ma jwaslux għal riżultati u allura dawn l-IDF il-fondi eh, Ewropea l iżvilupp għandhom ikun taħt kontrol tal-Parlament. Grazzi. l onrevoli Ulskog għal minuta kjoġbok. Grazzi ħafna, grazzi President, grazzi Signora Ministru. 5281 jum il-ġurnalista Dawit Isak ilu daqstant mizmum. Ġviri 5281 jum. Aktar minn 14 il-sena ta' inċertezza u ta' tħassib inkwiet għal familja ta' Isak. U għal uniku ċittadin tal-Unjoni Ewropea illi hija jinżamm il-ħabs minħabba l-opinjoni tiegħu. Is-sitwazzjoni tiegħu hija unika, ħafna ġurnalisti oħra u u kol hemm priġunieri oħra politiċi li qegħdin dawn is-sitwazzjonijiet u hemm attakk ukoll kontra l-espressjoni ħielsa fil-pajjiż u hemm ukoll violazzjonijiet sistematiċi ta' drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż il-gvern tal-pajjiż ukoll il-limita il-libertajiet taċ-ċittadini. Hemm lista twila ħafna ta' problemi. Issa, il-politika barnija tagħna aħna rridu nippromovu stat ta' dritt, id-drittijiet tal-bniedem, il-libertajiet dawn huma l-missjonijiet tagħna u dan għandu japplika wkoll mar-relazzjoni tagħna mar-Eritrea. Jiena nilqa' riżoluzzjoni iżda nixtieq nkun naf eh, kummissjoni u l-Viċi President biħsibhom jagħmlu f'din is-sitwazzjoni. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Lars Adaktusen għal minuta. Grazzi ħafna, grazzi President. Jiena nixtieq nirringrazzjak minn qalbi għal riżoluzzjoni tajba ħafna dwar is-sitwazzjoni fl-Eritrea u nirringrazzjak ukoll għall appoġġ li tajtni fir-rigward ta' David Isak illi huwa ġurnalista Svediż Eritrejan fl-Eritrea ilu il-ħabs aktar minn 14-il sena issa f'kondizzjonijiet tal-biża u ir-raġuni għal din il-ħaġa hija li huwa dejjem tkellem favur id-drittijiet fundamentali u għallura aħna qegħdin nitolbu il-ħelsin immedjat tal-ħabsi dawk li qegħdin il-ħabs fuq raġunijiet politiċi. Jekk dawn il-każijiet jissukta u allura jtkonna konsekwenzi għal politika fuq żmien twil għall iżvilupp ta' dan il-pajjiż ċertament l-Unjoni Ewropea ma tistax tibqa tħallas il-flus u tagħti il-flus tal pajjiż mingħajr kondizzjonijiet. Irrid ikollna l drittijiet tal-bniedem u l-ħelsien ta' dawit isak. Anki il-priġunieri l-oħra jdu jinħelsu u allura rridu narfu illi l-Eritrea sfortunatament huwa stat korrot grazzi. Grazzi l-Revli Doru Claudian Frunzolika għal minuta. Grazzi ħafna Presidenti, titkellem tajb ħafna l ungeris L-Unjoni Ewropea ridet terġa' dan l-iżvilupp l Eritrea u semmejna dawn il-200 miljon euro minkejja l-fat il-grupp A ta' skrutinju tal-Komitat ta' Zvilupp tal-Parlament li jiena mmexxi talab lill-Komitat tal-IDF fl-2015, novembru tal-2015 biex ma jkonniex l-adozzjoni ta' talba l-diskussjoni. Jider illi dan il-Parlament mhux qiegħed qed jiġi ikkonsidrat ta' qed jiġi spjegat ukoll minħabba s-sitwazzjoni eh, ta' drittijiet tal-bnedmin fil-Eritrea, sitwazzjoni li hija sejra l-lar. Din hija sitwazzjoni ukoll imwira li qegħdin naraw fil-pajjiż qed ikun hemm iż-żamma arbitrarja ta' ċittadini għal kwalunkwe livell pereżempju li kritikaw il-gvern li sempliċement li jkunu ġurnalisti u forsi li jekk prattikaw ukoll jipprattikaw ukoll reliġjon mhux uffiċjali li jipruvaw jiġidu l ħelsien ta' pajjiżhom. U dawn um, huma il- tielet l-ikbar grupp ta' refuġati li qegħdin mbagħad jaħarbu minn pajjiżhom u ġejjin lew l-Ewropa. Aħna nitolbukom sabiex intom tqisu wkoll l-opinjonijiet tagħna f'dan ir-rigward. Grazzi ħafna. Grazzi l-Onorevoli Frunzulika. Issa ngħaddu għall proċedura catch the eye. L-Onorevoli Hayes jekk jogħġbu. Grazzi, President. Nittama li nżur l-Eritrea fil-ġemjat u uh, xur li ġejjin f'NGO Vita tal-Irlanda li foka fuq is-sigurtà tal-ikel u żvilupp nittama li jemmek nieħu il missaċ ta' rezoluzzjoni li nittama illi eh, jiġi wkoll approvat għadam mill-kollegi. Irridu niddefendu d-drittijiet tal-bnedmin f'sitwazzjoni ta' korruzzjoni fl-Eritrea, irridu naċċertaw ukoll illi fejn iċ-ċittadini Ewropej qegħdin jiffinanzjaw l-Eritrea illi fl-aħħar mill-aħħar dan jkun għal benefiċċju taċ-ċittadini tal-Eritrea, ġifir il finanzjament jintuża lihom biss. U jiena naħseb illi dan huwa l-messaġġ ċarli lilek, Ministru, lill-Kummissjoni u lill-Kunsill illi jrid ikun hemm kondizzjonalità għal finanzjament li aħna bħala ċittadini Ewropej qegħdin nagħtu l-Eritrea u bnadi oħra tal-dinja li qed tiżviluppa e, brabta ma' drittijiet essenzjali fundamentali biex bekk il-gvern tal-pajjiż jaċċetta l-bona fidejs tagħna ċertament għanna din il-mozzjoni dettaljata li tiġi mresqa u hemm il-bżonnu kolli konna progress fuq il-kas ta' Dawit Isak, termini ta' detenzjoni tiegħu. U n-tenni mill ġdijt il bżon illi naċċertaw li finanzjament tal-Unjoni Ewropea lej l-Eritrea trid tkun għal benefiċċju tal-poplu tal-Eritrea u għal ħadd iktar grazzi. Grazzi l onrevoli Caputo għal minuto jekk joġbu. Grazzi, President. L-Eritrea huwa pajjiż d-oriġini ta' ħafna rifuġati li jaslu fl-Ewropa u anki skont il-Human Rights Watch e, dan huwa minħabba l-ksur ta' drittijiet umani hemm eżekuzzjonijiet ukoll mingħajr proċessi bnedmin li josfu u anki tortura u anki jider il-gvern qed jusa wkoll il-situazzjoni ma' pajizi fil-viċinat biex jagħmel dawn dawn l-azzjonijiet. Fil-passat u kol kienem kondizzjonijiet mwera li waslu l-Amnesty International biex ċertament jieħdu azzjoni. Din hija tema u kol li ġiet ikkonsidrata konsidrata fil-summit mat Turkija l-Unjoni Ewropea trid issib soluzzjoni għal flussi migratorji u bekk nagħtu kondizzjonijiet mal-għajnuna li aħna nagħtu. Grazzi. Grazzi, onorevoli. L-onorevoli Marjas. Grazzi ħafna, President fazi tal-Kinsil ta' drittijiet tal-bniedem naraw illi qed ikonna każijiet ta' ksur kontinwi u anki mill-2001 għanna dittatura u perċentwal tal-popolazzjoni issa telaq mill-pajjiż minħabba din is-sitwazzjoni. Fl-Eritrea hemm ukoll limitazzjonijiet kbar għal l-espressjoni, m'hemmx libertà tal-istampa u matul is-servizz tal-liva hemm ukoll trattament diżuman. U minħabba dawn il-każijiet ta' ksur kontra drittijiet tal-bniedem, l-Unjoni Ewropea allura trid tikkontribwixxi għal allura sitwazzjoni fejn ikonna modell demokratiku fuq il-pajjiż ċertament irridu nikkundannaw il-każijiet ta' ksur kontra drittijiet tal-bniedem u l-każijiet ta' korruzzjoni u anke iridu konsidraw il-kontribuzzjoni tagħna u niġġieldu l-faqar u nuqqas ta' ugwaljanza fil-pajjiż. Grazzi. L-Onorevoli Panjovčić. L-Onorevoli Jakovic. Grazzi ħafna. Għal diversi snin rajna il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem fl-Eritrea. Forum differenti ta' jasar, nuqqas ta' libertà ta' religjon, każijiet ta' violenza kontra n-nisa, nuqqas totali ta' rispett lejn il-komunità LGBT il-kollegi tagħna illi jispiċċaw il-ħabs ċittadini tal-Unjoni Ewropea li jispiċċaw il-ħabs u każijiet oħra ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem. L-Eritrea ħaqqa lajnuna iva. Iżda hawnhekk il-kol kemm aħna qed ngħidu illi il-fondi ta' żvilupp iridu jgħinu lil poplu tal-Eritrea il-kwistjoni hija din. Nistgħu tassew nagħmlu hekk, nistgħu niggarantixxu illi il fleje se jintużaw għalhekk u mhux jintużaw mir-reġim dittatorjat jekk dan huwa l-każ allura kollox huwa ta' xejn. l Carver għal minuta. Grazzi, Sur President. Dan huwa pajjiż li għandu ħafna sfidi qudiemu, instabilità politika, boost ta' drittijiet tal-bniedem u leva sforzata. Dan wassal għal kriżi umanitarja. Dan huwa għajn kbir ta' migranti u refugġati xirin er, xiren ta' eluf jaħmlu il-vjaġġ perikolus għalejn l-Ewropa hemm ukoll rwol ta' pajjiżi fil-viċinat biex ikun hemm sigurtà fil-qarn tal-Afrika aktar minn 130.000 refugġati mill-Eritrea edin fl-Etjopja u anki edin rridu nqisu il-rol tal-Etjopja fil-ġlida kontra għal xabab U għallura irridu u koll nindirizzaw E, fatturi oħra li huma l-kawża tal-flussi migratorji u ċertament irid ikun hemm il-xogħol mal-setat reġjonali biex nindirizzaw il-kwistjoni minnu fih u l-aqwa mod għal poplu tal-qarn tal-Afrika fil-vant nofsani kif ukoll għal poplu tal-Ewropa. Grazzi. Grazzi ħafna. fissem signora Mogherini, l-Onorevoli Ministru Hennis Paskart. Grazzi, Sur President. Kif diġa spiegajt fl-introduzzjoni tiegħi, aħna imħazbin minħabba il-kazijiet ta' ksur ta' drittijiet tal-bnidem f'dan il-pajjiż u qegħdin indirizzaw il-kwistjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem anke kif aħna semmejna fil-dialogi mal-gvern u edin u koll indirizzaw kwistjonijiet fil-fora internazzjonali anki fil-Kunsil tan-Nazzjonijiet Uniti. U anki taħt dan il-programm aħna se nappoġġaw ir-rakkomandazzjonijiet li saru l-Eritrea u anki għal riviżjoni universali tan-Nazzjonijiet Uniti biex bekk inkunu nistaw niġdu l-attenzjoni tal-gvern tal-pajjiż għal dawn id-dritti tal-bnedmin. Aħna nixtiequ illi konna spiritu ta' aktar għal aktar dini għal kondizjonalità u għalhekk l-Unjoni Ewropea indirizzat mal-gvern tal-Eritrea il-bżonn illi jkun hemm kooperazzjoni biex bekk ikonna wkoll azzjonijiet għal riformi. Dawn ir-riformi jridu jorbtu ma' l-implementazzjoni effettiva tar-rakkomandazzjonijiet u t-titjib tal-governanza kif ukoll riforma tas-servizz nazzjonali taħt il-NIP tal-Eritrea għal 2016 sal-2020 is-setturi ta' intervent huma taħt skrutinju pala prerequisit għaż-żieda ta' sigurtà tal-ikel u l-produttività agrikola. Anki il-governanza ekonomika tiġi indirizzata biex ikun hemm kunzjoni tajbin għal tkabbir ekonomiku sostenibbli L-interventi eh, finanzjati mill-Unjoni Ewropea se jgħinu l-popolazzjoni bilan illi intejbu eh, lejxin u tal-popolazzjoni u naqsu l-faqar. Ċertament, eh, jtikun hemm ukoll attenzjoni għad drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż aħna se nkomplu nappoġġaw rakkomandazzjonijiet li saru lejn l-Eritrea taħt il-reviżjoni perjodika ta' Nazzjonijiet Uniti. Issa, lajnuna l-iżvilupp u kien hemm ħafna ukoll kumenti dwar dan, dan jiġi implementat għabbażi ta' proġetti illi huma mfassla biex nindirizzaw il-bżonnijiet tal-popolazzjoni fl-Eritrea biex noħolqu l-impigi biex naqsu l-faqar. Memx appoġġ għal gvern ċentrali, il-proċess tal-approvazzjoni ta' proġett Ewropea hija xi ħaġa li ssir b'mod trasparenti u dana skont ir-regoli tal-fondi ta' svilupp f'kolunkwa stadju u l-proġetti wkoll jiġu monitorjati skont ir-regolamenti ta' monitoraċ u ta' verifika. Kemm il-darba smajna dwar il-benefiċċji tal-finanzjament. Il-benefiċċju huwa għal poplu tal-Eritrea mem lebda ħaġa mem lebda appoċ dirett għal gvern ċentrali Jiena naf illi kontest politiku diffiċli ħafna eh, fil-kontest tan negozjati tagħna mal-Eritrea u bekk aħna se nagħmlu reviżjonijiet kontinwi biex naraw sa fejn wasalna u anki kemm qegħdin naraw li l-gvern huwa serju biex jagħmel riformi. Ir-rappreżentant li sinjura Mogherini se tagħmel rapport fuq dan il-progress jew nuqqas ta' progress lilkom. Jiġifieri mhix l-intenzjoni tiegħi li ma nagħtix każ il-Parlament. Tistgħu serħu moħħkom illi aħna sejrin insegwu is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fl-Eritrea u r-wol tal-pajjiż fir-reġun. Kif semmejt fil-bidu? Aħna qed nagħmlu dialogu mal-Eritrea għal ġit tal-poplu tal-Eritrea. Aktar iżolament, aktar iżolament. Mux sejjejn l poplu tal-Eritrea. Grazzi, Sur President. Grazzi ħafna, Ministru. Jiena irċevejt seba abbozzi ta' rizoluzzjoni mill-gruppi kollha politiċi pratikament u bekk nala dan id-dibattitu Il-votazzjoni s-sir għada.